l-ħatra ta' membri fil-komitati parlamentari. Dawn il-ħatrijiet sar ikunu pubblikati mal-minuti ta' seduta tal-lum. Jekk ma jkunx hemm oġġezzjonijiet sal-iskadenza għall-approvazzjoni tal-minuti dawn il-ħatrijiet